Good evening, colleagues. The sitting is... Signori, nibdew bil-laqa tagħna u l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa stqarrija tal-Kummissjoni fuq il-prodotti, il-pakka ta' prodotti farmaceutiċi. Kummissarju fidejk. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Damen und Herren. Grazie, Signor President, Signori. Il